din namlu fuq simplifikazzjoni palissa huwa maħsub sabiex aħna nissimplifikaw l-aċċess għal dan il-mezzi finanzjarji għal kumpaniji żgħar daqs medju. Grazzi ħafna. Issa bekk naħseb li nistgħu ngħidu li temmina dan id-dibattitu u nafu illi qegħdin daqsxejn tard mhux ħażin fil-fatt iżda xorta waħda naddu bla waqfien u bla iktar dewwem mal-punt li jmiss. Fuq l-aġenda tagħna ġifieri tisħiħ ta' l-OSC u rwol tal-Unjoni Ewropea għandna l-ewwel kelliem fisem ir-rappreżentant Oli u l-Viċi President tal-Kummissjoni, is-Sur Chastel Kirchbock. Sur President, Aziz eh, Kummissarju, Signori. Huwa pjaċir kbir għalija li hija tawek sabiex nitkellem fissem rappreżentanta Olja, ġifiri Lady Ashton. Kif tafu dan l-aħħar ftit ġimgħat aħna nafu li l-kapi tal-istat ħa jiltaqgħu u l qatt finali ta' Helsinki kien kien iffirmat eh, fil-1995 il-sinjal ta' dak li ġara fil-Pakistan huwa importanti ħafna u speċjalment juri lil dawk illi jiddubitaw fl-organizzazzjoni illi aħna għandna raġun. Il-OSI xikultant diffiċ diffiċli sabiex jieħdu ħsieb u jam u jihdu s-sib situazzjoni diffiċli ħafna bħal dak li kien palissa fil-Pakistan. Il-President Medvedev talab l-Ewropa sabiex jagħmlu revizjoni tal-arkitettura tas-sigurtà permezz ta' trattat il-ġdid u dan nistgħu ngħidu li qajjem dibattitu ġdid u anke d-dialogu fl osi għam fuq tiegħu. Hemm bosta organizzazzjonijiet li fihom ikun hemm diskussjonijiet, però dan il-proċess fil-kuntest tal osi saħħaħ l osi bħala organizzazzjoni u l-konferenza tal-ħassif fastana fil-fatt u rrit id-direzzjoni illi ħanieħdu fis-summit li jmiss u fid-dokument ħari li fil-fatt ħajkun imressaq quddiem il-kapijiet tal-istat u gvernijiet ħajkun maqsum fit tlet partijiet ġifieri u net l-impenni u l-mirijiet u l-obbligi tal-awsijiet e, li net li rridu naraw aħna fl-imkien xumma l-prioritajiet u mbagħad it-tielet parti ġifieri l-pjantazzjoni. U minħabba li dan id-dokument huwa daqshekk eh, ċar dan hu dokument jrid ikun fil-fatt għasek ċar sabiex jifmu ċittadini tagħna kollha aħna naħsbu li huwa importanti ħafna li nerġgħu nsaħħu l-OSI bħala l-komunità Ewropea illi tkopri l-komunità transatlantika kollha mingħajr l-ebda frontieri fejn kulħadd jista' jgħix flimkien fil-paċi fejn il-kwistjonijiet ukoll nistgħu nsibu soluzzjoni għalihom eh, b'mod tajjeb u jiena naħseb illi dawn il-prinċipju rridu jkunu rispettati, dan huwa dak li aħna fil-fatt rridu niddefinixxu fis-summit li jkollna id-direzzjoni ħallibek aħna nkunu nistgħu nfasslu l-pjantazzjoni. L-OSCE hija eh, subija ta' sigurtà illi rridu nistabilixxu x'inhuma l-għanijiet tagħha fil-pjantazzjoni. L-Unjoni Ewropea tixtieq tiżgura li dan il-pjantazzjoni jirrifletti l prijoritajiet tal-Unjoni Ewropea kif kien definit min-naħa tal-Ministri fil-bidu ta' din is-sena. Aħna nafu wkoll li dak li għandu x'jaqsam diskussjonijiet dwar il modernizzazzjoni dawn bdew diġà u sinjali li għandna huma pożittivi ħafna jista' jkun li xi ftit mir-riżultati jkunu konfermati fis-summit f'dak li għandu x'jaqsam il-forzi ta' innovazzjoni u aħna rridu niżguraw ukoll li għandu jkun fidejn il-kapijiet tal istat u gvernijiet li għandhom jagħtu l-imbuttatura li hemm bżonn tħalli dan il-proġett jitkompla dawn it-tlet dimensjonijiet iridu jissaħħu ħalli dak l-OSC tista' taħdem bħala early warning system ħalli dak nkun nistgħu nevitaw il-kriżijiet u anke nsaħħu din l-istruttura. Il-proposti diġa' qegħdin fuq il-mejda tad diskussjoni rridu aħna noħolqu komunità tas sigurtà li permezz tagħha aħna nkunu nistgħu noħolqu insolvu skużawni l kwistjonijiet u l-problemi kollha li jistgħu jinħolqu jew e, fil-Ġorġi jew nkella f'pajjiżi oħrajn li forsi mhumiex qegħdin fil-qalba tal-Ewropa kif rajna f'dawn l-aħħar ftit snin snin, aħna rridu nuru l-rida politika tagħna sabiex aħna Eh, nurru l-kulħadd li rridu nsaħħu l-isforzi tagħna għal dan il-lan u illi nagħmlu bozz ta' pjantazzjoni u rridu ninaqdu fl-imkien ħalli eh, nkunu nistgħu niġġieldu t-teddidiet internazzjonali f'dawn il-fora internazzjonali daqshekk importanti jiena naħseb li l-kol kemm aħna nafu x'huma daw it-teddidiet. L-ewwel nett aħna l-Unjoni Ewropea nixtiequ li jkollna sikurtà tal-provvista tal-enerġija illi din tkun garantita mingħajr ma jkun hemm problemi. Aħna rridu naraw ukoll li jkun hemm reviżjoni tal-tmexxija tajba, din hija importanti ħafna, u anke f'dak li għandu x'jaqsam il-provista tal-enerġija din huwa punt importanti, u anke li niġġieldu kontru l-effetti negattivi li ġabet maħalbit tal-klima. Dawn huma kollha valuri illi fil-fatt qegħdin fil-qalba tal-komunità tas-sigurtà tagħna minn is l qudiem Mhuwiex biżejjed li aħna nerġgħu ngħidu x'inhu ma dawn il-valuri tagħna, iżda rridu nikkonsolidawhom, rridu nsaħħuhom b'tali mod illi dawn implementawhom fil-prattika. Issa l-mod ta' kif aħna nimplementaw dawn il-valuri f'realtà dak li għandu xaqsam politika li nimplementaw miżuri, naturalment dan kollu jista' sabbi sabiex aħna ngħixu flimkien aħjar bħala ċittadini u bħala pajjiżi differenti. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn illi kolla elezzjonijiet hilsa u demokratiċi fil- fil-ġan tal-OSC kollha kemmi u r wol ta' l-istituzzjoni kif ukoll tal-drittijiet tal-bniedem iridu jissaħħu. Dan huwa parti wkoll mill-impenn li ħadet ir-rappreżentanta u li għabdak l-għandu xaqsam il-mezzi tax-xandir. Grazzi ħafna sanaddu għal kellimma li ħajt kemmu fissam il-gruppi politiċi tagħhom. Fissam li pipi għanna sur gġib li għandu żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President. Aħna smajna minħata rappresentant għoli tal-politika ta' sigurta u l-politika barranija illi għanna dan il-pjan u anka smajna minn jgħid minnaħata naħa tal-Partit tal-Liberali li dan il-proċess ta' Korfu għandu bżonn imbuttatura ġdida. Din hija xi ħaġa wkoll illi kienet eh, stqar parti minn stqarrija tal-rappreżentanta Olja. Nafu li l-OSC tista' tkun istituzzjoni sirja ħafna f'dak li għandu xi qasam soluzzjoni ta' disgwid bejn minoritajiet etniċi. Aħna rridu niggarantixxu il pilastri tal-kummerċ, il-pilastru tal-bnedmin kol taċ ċittadini tagħna fost l-oħrajn. Il-fatt li aħna rridu naħsbu wkoll fuq is-seta militari din hija xi ħaġa importanti ħafna daqs kemm hija importanti li aħna naħsbu fuq is-sigurtà tal-prodotti tal-ikel u provvista tal-enerġija l-OSC tittamel ħafna iktar f'dawn l-osma. Tittamel iktar permezz tal-osservazzjoni tal-riżultati tal-elezzjonijiet Nafu, per eżempju, l-ODIHR għamlet ħafna xogħol siwi f'dan il-qasam. Nafu illi din hija attività illi importanti ħafna li aħna nappoġġaw. Però madan kollu ix-xogħol siwi li jagħmel l-OSCA mhuwiex ta' sempliċiment ta' medjatur, l-OSCA hija organizzazzjoni illi tippermetti lill pajjiżi sabiex Jibrillaw meta huma fil-fatt ikunu għadin immexxu l-organizzazzjoni fuq bażi temporanja. Pereżempju, l-għol tal-Kazakistan. Dak li għandu xaqsam il-kriżi li parissa fil-Kirkistan u x-xogħol ta' medjazzjoni li tissir bejn il-Kirkistan u l-Uzbekistan. Dan huwa xogħol sievi ħafna li tisir mill-organizzazzjoni. Il-summit ta' Diċembru għandu fil-fatt Jien ħallibek ikun tkun adottata l-karta l-ġdida tal-OSCE jiena nixtieq li nappoġġa l-abbozz tal-mozzjoni ta' riżoluzzjoni ta' Sir Roċek. Ningrazzjak. Grazzi ħafna issa għanna il-Viċi President eh, Sir li għandu 3 minuti. Grazzi ħafna, Sir President. Eh, sinjuri, aħna dis-sena din niċċelebraw il-35 anniversarju tal-att ta' Helsinki. Dan il-proċess ta' kontribuzzjoni ħafna għal bidla storika fl-Ewropa. L-Ewropa qabel kienet maqsuma minħabba l gwerra birda u l-gwerra til-gwerra dinjija, iżda issa ngħixu fil-paċi. Dawk iċ-ċittadini li kienu jgħixu wara l-portiera tal-ħadit issa fil-fatt jistgħu jgawdu mill-istess libertajiet li ngawdu aħna. Però mhux il-proċess kollu kien implementat kif suppost. Nafu li hemm ċertu reġuni fejn hemm eh, konfletti etniċi bejn il-ġirin stess, hemm ħafna pajjiżi li għandhom eh, diffikultajiet kbar illi jimplementaw prinċipji demokratiċi, il-pajjiżi kollha tal-OSC qegħdin ħabtu magħhom, qegħdin naħabtu wiċċhom ma' ehm, sfidi u problemi ġodda bħal traffikar ta' drogi, traffikar anka tal-bnedmin, sigurtà tal profista tal-enerġija u l-elettriku. 35 sena wara l-att finali ta' Helsinki, U ftit ukoll snin wara is summit ta' Istanbul nafu illi il-kooperazzjoni fl trid tittissaħħa titġeddet u hemm bżonn ta' riforma ta' din il-kooperazzjoni. Il-proċess ta' Korfu jurina li ma id-direzzjoni li fija rridu nimxu li li rridu nimxu dak li għandu xieqsam is-summit li ġej fastana u aħna għanna l-mozzjoni u rizoluzzjoni għan votaw dwarha għada u l-Parlament Ewropew f'din il-mozzjoni u rizoluzzjoni għedin eh, aħna natu xiftit rekomandazzjonijiet tal-agenda tas summit aħna għedin nissuġġerixxu illi fis-summit ikun adattat pjan ta' azzjoni f'dak li għandu x'jaqsam crisis management kif ukoll rikostruzzjoni u li eh, nevitaw il-konflitti fl-istess ħin aħna nixtiequ li jkun hemm pjantazzjoni li jista' juri xanda tkun eh, kif għandha tkun il-mod ta' kif is-settur tas-sigurtà għandu jiżviluppa. L-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, hija parti unika u parti li ma nistawx ninsew ta' dawn tal-istruttura tas-sigurtà fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl azja u li tmur minn Vancouver minn Vancouver, tkopri il-postijiet kollha minn Vancouver sa Vladivostok. Aħna nafu wkoll li hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni bej l-Stati membri tal-OSCE, importanti illi din kooperazzjoni li issa diġà saħħet permezz tat Trattat ta' Lisbona għandha tgħinna sabiex aħna nsaħħu il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-OSCE. Minħabba li bekk biss għanna nistgħu l għolani tagħna. Grazzi a szocialisták és a Issa ngħaddu għal grupp tal-SND għandna kem smajna Anzi għadna kemm smajna r-rappreżentant tal-SND u sa ngħaddu għal rappreżentant tal-ALDE u għal żewġ minuti ngħaddu l-kelma lis-Sinjura Jatemaki. Grazzi President. Il CSE illum sejħa OSCE dejjem kienet organizzazzjoni importanti ferm rispettata li sanna bżonna ħafna. L-OSCE spiss dan l-aħħar hija dik l-organizzazzjoni li jkollha aċċess għal żoni ta' kriżi fejn ħadd ma jkunx jista' jkollu aċċess għal għandna bżonn l osc e għandna bżonna fl-Azja ċentrali, għandna bżonn l-appoġġ tagħha għall-operazzjonijiet tal-Pulizija, għandna bżonna biex inwaffqu traffikar ta' drogi u biex ikun hemm iktar sigurtà fuq il-frontieri l-attività umanitarja tal-OSCE e hija wkoll ferm importanti bħala parti minn din l-attività tagħha aħna rajna mezzi ġodda ta' kif nikkombattu l traffikar tal-bniedem u rajna wkoll stati uh, fraġli li qegħdin li issaħħew l-Unjoni Ewropea iffukat fuq operazzjonijiet tal-pulizija attivitajiet tal-pulizija fosthom l-użu ta' forzi paramilitari. L-Unjoni Ewropea hija wkoll attiva fil-qasam ta' kooperazzjoni ta' żvilupp L-OSC u koll saret punt importanti bejn l-ambjent u s-sigurtà. L-Unjoni Ewropea għandha titgħallem minn dawn l-affarijiet iżda fl-operazzjonijiet tagħha l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-OSCE bħala eżempju. L-OSCE spiss tkun hemm fil-post qabel l-Unjoni Ewropea. L-OSCE għandha iktar esperjenza, għandha esperti, nies esperti u wkoll is-saħħa tal-OSCE tiddependi ħafna fuq ir-rieda ta' l-Istati membri. L-Unjoni Ewropea qiegħda hemm qed tikkoopera magħha u importanti li napprezzaw dak li qed tagħmel l-OSCE. Naddu għas-Sur Butikofer għal ħodor. Grazzi, President. Ministru Chastel għal sa mill-bidunet li l-OSC għad fittex inputus ġdid u l-Parlament irrit jikkontribwixxi biex l-OSC jisib dan l-impetus mozzjoni għal riżoluzzjoni li ġiet abbozzata permezz ta' viċi President Tana turi ovvjament għandha poċ ta' maġġoranza kbira fil-Parlament din hija xi ħaġa progressiva ħafna fir-rigward tal-OSCE. L-OSCE għandha suġġerimenti ġejjin minn partiti differenti il-Viċi President tas Stati Uniti uh, ħareġ bi proposti li tkellmu li jgħinu biex ikun hemm ruoli iktar pożittivi iżda issa hekk qed nitkellmu dwar definizzjoni iktar ċara tal-proċess u naħseb dak huwa din hija l-iktar ħaġa importanti. It-tlet dimensjonijiet kollha tal-OSC jrid jingħataw spinta qed nitkellem dwar demokrazija għad drittijiet tal-bniedem iżda wkoll irridu insibu toroq ġodda u naħseb dik hija l-iktar ħaġa utli fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni. Eżempju, qed tistaqsi jekk l-Unjoni Ewropea bħala parti mill politika komuni ta' difiż barranija ta' difiża tista' tagħmel missjonijiet tal OSI per eżempju fil-Kakistan per eżempju kien ikun pożittiv ħafna kieku aħna konna din il- uh, l-għażla konna kun nistgħu naħdmu mal imsieħ Russi biex nżviluppaw xi ħaġa f'dan il-qasam ukoll kif qal il-Viċi President Roċek da qed nissuġġerixxu li bħala għan tal-proċess ta' Korfu għamilna charter s-sigurtà komuni fl-OSI. Naħseb li dan huwa l-aħjar rispons għal um, impetus minn naħa tar Russi li qed jitolbu li jkun hemm di fi zona transatlantika. Naħseb li ikun importanti għal struttura ta' sigurtà Ewro Atlantika u naħseb aħna narwol importanti ħafna. Naddu għal surtan għall-ICR. Ehm, L-OSC għandar rwol importanti għal paċi stabilita fil-kontinent għana ġewwa l europa il-fatt li l-Amerika Russja u pajjiżi tal-Azja ċentrali huma wkoll membri sħaħ tagħti kredibilità kbira lil din l-organizzazzjoni. Ġim semmi u koll eh, li din tkopri bejn eh, Vancouver u Vladivostok. Kunsil tal-Europa per eżempju semmiet pala l-iktar forum importanti biex nidiskutu il-demokrazija. il demokrazija u kol tirras tal-elezzjonijiet fil-kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem u stat ta' dritt ġewwa l-Ewropa l-OSI għandha missjonijiet bħal pereżempju fil-Ġorġa u fil-Moldova li qed jagħtu kontribut kbir ħafna biex jistabilix joffru stabilità f'dawn is-soċjetajiet fejn hemm ħafna konflitti. Il-Kazakhstan Eh, li mexxiet l-OSCE dan l-aħħar għenet biex tagħti profil aħjar għall osce b'mod reali fil-Azja ċentrali u wkoll fil-ġlida tagħna kontra terrorizmu internazzjonali. Hemm ħafna eh, possibilitajiet biex ir-relazzjoni tagħna mal-OSCE tissir dejjem aħjar nispera rappreżentant oli, però toqgħod attenta li ma jkunx hemm eh, xogħol doppju u hekk ukoll ma naħlux il-flus ta' mina ħala 16 fi żmien ta' austerità daqshekk gravi l-OSC, CSDP, NATO, Partnership of Peace u kol għandhom rwol. Jena nissuġġerixxi li żewġ organizzazzjoni l-Kunsil tal-Ewropa l osc e, għandhom jikkonsidraw li jena għadu fl-imkien għax hekk ħankunu qed nifrankaw ħafna flus. Grazzi, Kollegi, nfakkarkom jgħid il-President żommu mal-ħin tagħkom għaliex l-interpreti qegħdin mana biss sa nofs il-lejl. Is-Sur Scholz għal-minuta, President il-Grupp tiegħi l-alfat li wara snin wara ħafna snin il-Parlament Ewropew qed eh, jifhem aħjar kwistjoni tal-OSCE u r-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal osc l ruoli ta' Helsinki u l-mekkaniżmi kollha li hemm bħalissa. Naħseb li hemm rispons tajjeb ħafna f'dan ir-rigward. Ir-rapport mill-Viċi President tagħna jagħmilha ċara li l-Unjoni Ewropea u l osc mhux qed jikkompetu iżda huma msieħba. U għandhom esperjenza indipendenti tagħhom li jistgħu jużaw eh, fil-gwar tal-sfidi li għanġaw għal-Europa. Nishtiq insemmi żewġ aspetti ewlenin. Fl-Europa aħna għandna bżonn ta' dibattitu komuni Ewropew fuq is-sigurtà politika ta' sigurtà fil-kontinent li hija ħafna kbar fl-Unjoni Ewropea li bħalissa għandha ħafna sbilanċi. Proċess ta' Korfu jagħtina l-possibilità li konna dan it-tip ta' dibattitu strutturat u l-Istati membri għandhom jassiguraw li din tiġi nfassla b'ċertu mod li aħna nkunu nistgħu nofru riżultati fi rigward ta' diżarmamenti. L-Unjoni Ewropea u l-OSC jeħtieġu lil xulxin u hawnhekk qed nitkellem dwar sigurtà tal-professa tal-enerġija bidla fil-klima u hawnhekk għal darba ħna bżonn ta' kooperazzjoni tajba. Il-kellima li jmiss hija s-Sinjura Nedelċeva. President, kollegi fl interventi tiegħi jiena nixtieq insemmi r-wol ewlieni l missjonijiet tal-osservazzjoni tal-elezzjonijiet għandhom. U importanti ħafna għat-tisħiħ ta' razzjoni esterna tagħna, l-garantija l rispett ta' drittijiet ċivili u politiċi huma parti mill valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea u e, allura li natu e, kredibilità fl-elezzjonijiet huwa ferm importanti l osce u l-Unjoni Ewropea li jagħtu missjonijiet ta' osservazzjoni għandhom jikkooperaw fl-imkien f'dan il-qasam u għaldaqstant naħseb li il-servizz ta' azzjoni esterna Ewropew jista' jgħin fil-proċeduri ta' kooperazzjoni bejn l-ODIHR tal-OSC u il-missjoni tal-Dipartiment eh, tal-Osservazzjoni tal-Missjonijiet tal-elezzjonijiet skużawni biex bekk ma jkunx hemm xogħol u xogħol doppju li jsir minn żewġ naħat. Eh, missjonijiet ta' kwalità huma missjonijiet li jaħdmu tajjeb u mbagħad li jiġu segwiti iktar tard Jien ukoll nixtieq insemmi l-importanza tal-Parlament Ewropew f'dan kollu rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej li huma eh, eletti demokratikament għandhom eh, isegwu l-funzjonament tajjeb dan huwa asset importanti ħafna l-Unjoni Ewropea eh, il-ċarter ta' Sigurtà Ewropea jirrikonoxxi l-importanza ta' dimensjonijiet ekonomiċi u stabilità dejjem tkun dipendenti fuq hekk. Għaldaqstant aħna għandna nippromovu iktar l-esperti tal-OSI fil-Parlament Ewropew f'dawn il flosma u natu iktar valur li data ekonomika u ambientali għaliex din se tiggarantixxi t-suċċess tal-missjonijiet komuni tagħna. Aħna rridu wkoll insaħħu l-missjonijiet tal-elezzjonijiet kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l osi u kol nibatu l-parlamentari Ewropej fil-post għaliex dan bat se jisaħħaħ il-politika barranija tagħna b'dan il-mod inkunu nistgħu nilħu l anijiet tagħna b'mod aħjar ta' Trattat ta' Lisbona. Grazzi. Grazzi. Il-kelliema li miss hija Sinjura Tabajdi. Is-Sur Tabajdi. President, Nixtieq eh, nifraħlek għall inizjativa tiegħek għaliex aħna l kollu nafu li ġewwa l-Ewropa l-iktar ħaġa organizzazzjoni importanti fija l-Unjoni Ewropea iżda f'bosta oqsma il-Kunsill tal-Ewropa u l-OSC għandhom esperjenza kbira ħafna eh, biex jitrattaw konflitti interetniċi rigward sigurtà umanitarja u allura aħna nistgħu nsaħħu is-sigurtà umanitarja fl-Unjoni Ewropea wkoll. X'inhu l-valur miżju tal-OSCE? Jiena diġà semmejt il-konflitt interetniku, il-fatt li l-OSCE għandu kummissarju oli għal minoritajiet nazzjonali li regolarment jiservu ta' medjaturi waqt il-konflitti waqt li l-Unjoni Ewropea m'għandix din is-sistema għal protezzjoni tal-minoritajiet etniċi u Fil-fat, il-kelma minorità għad kem deret għal ewwel darba ġewwa Trattat ta' Lisbona u għandna ħafna konflitti frizzati ġewwa l-Ewropa. Design fil-mija ta' dawn il-konflitti eh, huma uh, interetniċi u allura l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tibni fuq uh, uh, l-esperjenza tal obsi fil rigward ta' Roma l osc u kol kienet fuq dimnet fil rigward ta' għatta programmi u nixtieq nixbilkom l-attenzjoni għal għat ta' dawn il-programmi meta intom tkun qed tippreparaw l-istraġija ta' Roma tagħkom, ħudu konsiderazzjoni l-esperjenza li għandha l-OSI. Ukoll ikkiġobkom ħudu nota tal-Dikjerazzjoni eh, ta' Copenhagen tal-1990 fuq l-autonomija tal-minoritajiet. l punt fuq il-ħelsien tal-istampa eh, meta intom tisimgħu il-rappresentanti, il-rappresentant tal-OSI li huwa responsabli għal libertà tal-istampa, il-rappresentant tal-OSI uh, jitkellem ħafna dwar il-relazzjonijiet uh, fl-istati. Membri għal daqsant jiena nappoġġa bisħieħ il-kooperazzjoni tħiħa bejn OSI u l-Unjoni Ewropea li ġdin se tkun ta' uh, se tkun utli għall-Unjoni Ewropea, grazzi. Il-kelima li mis sinra Grazzi, President. Jiena nixtieq nappoġġa dak li għal il-kollega Butikoffer u nassiguraw li kunem bilanċ bejn din il-kwistjoni tridimensjonali tal-OSI. U hawnhekk jiena nixtieq insemmi mod partikolari li aħna rridu niddefendu dimensjoni eh, umana. Jiena kontenta li rapporti għak jħor konsiderazzjoni l-fatt li il-Presidenza palissa l-Kazakstan il qed eh, tintalab li rispetta id-drittijiet fundamentali u tal-OSCE eh, qabel is-summit eh, ta' stana. Aħna nafu li situazzjoni mhijiex waħda sodisfaċenti hemmhekk. Hemm ħafna violazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem, hemm kundizzjonijiet gravi fil-ħabsijiet, eċċetera. Jien ukoll kontenta li qed nara li rapport tiegħek jinkludi punt li l parlament Ewropew għandu jsir ħafna iktar attiv fuq dimensjoni umana u din hija kisba kbira eh, li s-soċjetà ċivili tista' tipparteċipa biss jieħu għandna nistgħu nappoġġaw eh, dan l-avveniment eh, li s-soċjetà ċivili ser torganizza qabel is-summit ta' stana. Grazzi. Reċnik jest pan Migalski. Grazzi l-kellim li miss u għassur Migalski għal-minuta. Grazzi ħafna President. Jiena napprezza eh, li inti qed tuża l eh, il-Pollak biex titkellem President. Aħna fl-Unjoni Ewropea għanna promuovu r-wol tal-OSC b'mod partikolari fejn l-interessi tagħna jikkoinċidu ma' dawk tal-OSC bħal pereżempju il-Ġorġja, it-Transnistria, il il-pjan ta' Sarkozy, il-pjan ta' sitt punti Sarkozy għal Ġorġja. Is-sinjor Hawtala għandha raġun meta tajt li dan japplika wkoll għad-drittijiet tal-bniedem. Iżda wkoll għandna nsemmu l-Unjoni Ewropea hija entità fi anfissa l-kooperazzjoni tagħna mal-OSC m'għandix tagħmilha dipendenti fuq l tagħmilna dipendenti fuq l-OSC għad deċiżjonijiet tagħna. Sħubija tal-OSC hija ħaġa wiesa ħafna mhijiex biss l-Unjoni Ewropea. kooperazzjoni sħiħa mill-Unjoni Ewropea tista tkun kontraproduttiva għaliex aħna rridu nġildu għal-dipendenza tagħna stess. Grazzi. Nadu għassur sogor għal żewġ minuti, grazzi. Grazzi, grazzi, Sur President. Samin bdiet l-OSI dejjem provat tipprevjeni konflitti u tinduna bil-konflitti malar kemm jista' jkun. Issa l-uffiċċju tal-Komissarju Oli għal minoritajiet Nazzjonali għandu ruoli partikolari u tipprevjeni tensjonijiet bejn il-maġġoranza u il-minoranza. Din hija dak li l-Ingliżi seħulu Early Warning Diplomacy. Fl-Unjoni Ewropea huma l-istituzzjonijiet mod partikolari li għandhom jiggarantixxu reżoluzzjonijiet u, u konflitti l-OSI għandhom rwol importanti wkoll u eżempju huwa l-introduzzjoni ta' lat fuq il-lingwi uffiċjali ġewwa Slovakkja meta il-Kummissarju u li prova ikun ta' medjatur bejn il-partiti. Però dan il-medjazzjoni ma kienieċ ta' suċċess. Issa dan etjib dan l lat qed jibqa' jkun sors ta' tensjonijiet għaliex għaliex huwa diskriminatorju mur kontra ħafna eh, ftejm internazzjonali. Kif qalis il-Konvenzjoni ta' Venezja biċċar ħafna u jista' jkun li aħna qegħdin qrib ta' soluzzjoni jekk l-uffiċċju tal-Kummissarju Oli prova jsib ir-raġuni l-enja ta' tensjonijiet kif kienet għamlet fil-passat. Grazzi. Now our KGDI procedure. Wasanna għal proċedura tal kgdi the għana Sur Higgins. Grazie President l-OSCE għalunna illi eh, titkellem dwar il-libertà ta' drittijiet tal-bnidem u tal-medja. Il-sur Xaster, nixtieqkom nistaqsik biex tirrikonċelja di mal-fatt illi dis-sena il-chairmanship kien fidej tal-fidej il-Kazakastan. Taf inti illi il-drittijiet politiċi eh, fil-fdan il-pajis ehm, ma jeżistux li hemm nies li jintefaw il-ħabs il kelli evidenza ta' trattament brutali fil-ħabsijiet hemmhekk minkejja dan il-president il eh, eh, tal-Kummissjoni Barroso eh, ma għal xejn, ma kritika xejn. Għal il-summit fil-kas għandu jiġi ikkanċellat jekk intom eh, veru temnu eh, fil-drittijiet demokratiċi u drittijiet tal-bnidem fil-Kazakastan. Why give floor to Monsieur Chastel on behalf of Baroness Ashton. Mela, naddu issa għal rappresentant tal-Kommissjoni. Grazie ħafna, President. L-għannet, nishti nirringrazzjalkom il-koll tal-kwalità tad dibattitu illi għadu kem kellna. Ovvjament jiena ħammexxi l-opinjonijiet kom li sinjura Ashton anka dwar l-użu tar rizorsi u anka il-kustjonijiet ta' kooperazzjoni. Musen qed nerġa' nsemmi il-kummenti inizjali Issa dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Kazakastan għandkom raġun li tisħu dwar din is-sitwazzjoni. Kien hemm ħafna li semmowa illum din importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea u aħna din infakruha eh, kull meta niltaqgħu mal-mexxejja tal-Kazakastan u ngħidulhom li rridu eh, insegwu il-drittijiet eh, tal-bnedmin u d-demokratizzazzjoni dawn affarijiet semmejniehom kemm il-darba anka meta eh, is-sur eh, eh, sata bajjer kanat sata bajer ġi jagħmel żjara hawnhekk. Ed, din nitkellmu dwar eh, il-sigurtà u kussjonijiet marbuta magħhom għal pertinenti għal 21 seklu hemm bżonn eh, illi li il-Parlament jappoġġana jappoġġjana b'mod espliċitu eh, meta Eh, nitkellmu dwar eh, dawn l isfidi transnazzjonali u anka żvilupp eh, b'mod sostenibbli. Irridu wkoll indawru l folija meta anka nitkellmu dwar l osc l-Unjoni Ewropea tit tagħmel mill-aħjar li tista' fastana biex iġġor ir-responsabbiltajiet tagħha. Grazzi ħafna. Id-dibattitu fuq dan il-punt issa Eh, u għamalu u nivvuta fuq rezoluzzjoni għada. Għanimxu għal punt li mistana fl-agenda.